u m'għandhomx ikunu kalkulati fil-deficits. E kif aħna nibdew e, nfittxu soluzzjonijiet kompluti ma nistax noqogħdu mbagħad noqogħdu noħolqu ħafna eċċezzjonijiet.